Dear colleagues, uh, good afternoon. Um, we begin point one with the... Kollegi, nselmilkom ħanibdew punt numru wieħed naddottaw l-agenda u xtaqt nsemmi dawn il-bidliet li ħajkunaw fuq l-agenda. Punt numru erba dwar il-tabella ta' valutazzjoni ta' Unjoni Ewropea ser namluħ għada fl-10 minn flok il-lum fil-5 jekk m'hemmx oġġezzjonijiet l-aġenda hija adottata. Issa, Eh, avviżi minn naħat il-President fuq il-profil lingwistiku, sfortunatament l-interpretazzjoni fil-Kroat u l-Irlandiż mhux se jkun disponibbli lum u għada. Dwar l-approvazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet tal-koordinaturi skont regola 205, il-feedback note tal-laqa tal-5 ta' frar tistaw issibuha fil-dokumenti tal-laqa. Issa, il-ħatra ta' rapporters, eh, Monika Makovej ġiet maħtura rapporter għal dirisan tal-Konsil fuq l-akita Schengen dwar il-sistema SIS għal Repubblika tal-Bulgarija. Imbat kien hemm is-sur Krisogonos li ġi maħtur rapporter għall-opinjoni fuq l-importazzjoni ta' prodotti kulturali. Dak huwa rapport konġunt mal-Linta u l-Imko jekk eh, dawk rekomendazzjonijiet nistgħu nipprovawhom, Tajjeb wis, Iva, provati ma mela nistaw naddu biex napprovaw il-minuti tal-laqa ta' 8 ta' Mejju u ta' 27-28 ta' Novembru ta' sena l-oħra. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet approvati. Tajjeb mela, Sinjura Mezzola mill-qed nifhem għandha xi tajt. Jekk joġbok. Claude, thank you, Chair. Um, iva, grazzi, President. Qabel nibdew, xtaqt uh, nuri l-allarm tiegħi li ħames xhur wara l-qtil ta' Dafne Karona Galizja f'Malta inqatal ġurnalist investigattiv ieħor Jan Kuċjak li kien ġurnalist li ħdem kontra l-korruzzjoni inqatel fl-Slovakkja il-bira ħanqatel u la rusa tiegħu. Kellu 27 sena din hija xi ħaġa inaċċettabbli u għalhekk il-PPE jixtieq jitlob li dan il-kumitat jagħmel minuta silenzju biex jirrikonoxxi is-sagrifiċċju ta' dan il-ġurnalist biex jiskopri l-verità u nixtiequ nfakru illi l-istat ta' dritt id-demokrazija u l-libertà tal-espressjoni huma ġebla tax-xewka tal-Unjoni Ewropea u ma nistax naċċettaw illi jkun min jonqoshom mir-rispett. U għalhekk illum eh, xtaqna dir kondolenzi tagħna ma minn ser inkomplu neżiġu azzjoni. Grazzi ħafna li sinjura Mezzola mill-qed nara iva għaw konsens ġenerali fost il-kollegi, grazzi tal-kumment tiegħek. Mela, fuq is-suġġeriment ta' Sinjura Mezzola biex namlu minuta silenzju wara l-qtil ta' Jan Kudzjak, ġurnalist ta' 27 sena, se nitlobkom inqomu bil-jifqa biex namlu minuta silenzju jekk ġobkom. Thank you, colleagues. Grazie, colleghi. So, colleagues, we now move to the... Tajjeb, mela ħanaddu għall-ewel punt fuq l-agenda. li hija prezentazzjoni mir rapporter sinjura Stephens. Qed nitkellmu fuq il-żewġ bozzi ta' rakkomandazzjonijiet fuq il deċizjoni tal- kunsill eh, dwar il-Konvenzjoni Ewropea fuq il-Prevenzjoni tat Terrorizmu u il-Protokoll Addizzjonali. Din hija proċedura ta' konsens u se nikkonsidraw bil semendi proċedurali li għanet ħana l kelma li sinjura rapporter, lis sinjura Stevens, u mbagħad wara l kelma lis Shadows. Naf li s-servizzi legali ħajmu kol punt istituzzjonali zgur li il-kollegi involuti f'dan il-fajl jafu għal qed nirreferi. Mela ħana għaddi l-kelma lis sinjura Stevens biex tibda l preżentazzjoni tagħha. Thank you, Mr. Chair, and thanks. Grazzi ħafna, President, u nirringrazzja nkar il-kollegi. Xtaqt nippreżenta żewġ rapporti llum dwar il-ġlida kontra terrorizmu. Il-ġlida kontra terrorizmu hija globali u rridu naġixxu flimkien mal-imsieħba tagħna Il-kollega tiegħi, Sinjura Hallmeyer, illi hija korrapporter ukoll, għamlet progress konsiderevoli fil-direttiva dwar it-terrorizmu tal-15 ta' marzu 2017 u naf li l-konvenzjoni u il-protokoll addizzjonali diġa ġew firmati mill ehm, l-Unjoni Ewropea f'Ottubru tal-2015 frika fil-Latvija. Umbagħad fit-18 ta' Diċembru tal-2017 il-Kunsill talab l parlament biex dan jagħti l-kunsens tiegħu lil dawn iż-żewġ deċiżjonijiet diskutu għandiskutu llum. Xtaqt insemmi li dawn iż-żewġ dokumenti jiffukaw ukoll fuq il-kooperazzjoni mal-imsieħba tagħna barra mill-Unjoni Ewropea u jimplementaw ukoll l-aspett tal-liġi kriminali li hemm eh, fil-rizoluzzjoni 2178 tal-2014, rizoluzzjoni 2178 tal 2014 rizoluzzjoni tal ġisma Uda. Il-protokoll jinkludi numru ta' atti, għanzi numru ta' azzjonijiet fostom li għet jipparteċipa f'attivitajiet terroristiċi, li għet jħu taħriġ fit-terrorizmu, li għet jivvjaġġa barra minn pajizu għal skopijiet terroristiċi, kif ukoll il-finanzjament jew eh, l-organizzar ta' vjaġġi għal dawn l-iskopijiet. Dan kollha jiġu eh, stabiliti bħala Eh, reati kriminali. Kif tistaw taqraw fid-dekirazzjoni tiegħi, il-ġlida kontra il-dawn il-ġelida terroristiċi barranin hija kruċjali u hemm bżonn il latturi kollha voluti jieħdu azzjoni. Dana ser iservi wkoll biex insaħħu l-miżuri kontra terrorizmu li lin mill-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Dan il-protokoll isemmi u koll punti ta' kontat li jaħdmu 24 sija kuljum u jgħid ukoll li għandu jkun hemm skambju ta' informazzjoni rapida. Xtaqt insemmi illi l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea kienu diġà waqfu netwerk punti ta' kuntatt nazzjonali u dan in-netwerk ilu jaħdem minn Diċembru ta' 2016. Parti minn hekk il-Konsil qed jissuġġerixxi illi l-Europol ukoll ikollu rwol attiv. Jiena dak dik suġġeriment illi nappoġġa. Ningrazzjakom tal-attenzjoni. Grazzi ħafna, Helga. Issa, xtaqt insaqsi jekk xi shadows illi jixtiequ jintervjenu. Sur Stetina, Sur Thomas, mela Sur Thomas l-ewwel u mbagħad is sur stetina u għara l-onorevoli Gomes, is sur Ġekovski. Jidiku kuvam xem za spra. Grazzi, President. Kazzi ta' dan ir-rapport. Naħseb li ġlieda kontra terrorizmu hija kwistjoni komplikata u nittama li fil-futur nibdew nikkonsidraw mhux biss illi nintroduċu reati kriminali ġodda bħat taħriġ u li vjaġġara skopijiet terroristiċi imma nittama wkoll illi nindirizzaw iżjed il-kwistjoni ta' radikalizzazzjoni. Nittama li anka li publikar ta' linji gwida jew inkella li wieħed iħeġġeġ it-terrorizmu jibdew jiġu meqjusa bħala reati kriminali illi jistgħu jiġu kastigati. U dan qed ngħidu għaliex riċentement il-pulizija f'diversi stati membri injoraw it-ħeġġiġ Eh, għat-terrorizmu għalu li ċertu eh, dikjarazzjoni li saru kienu biss fuq bażi individwali u l-pulizija qalet li wieħed ma jistax ikun radikalizzat għabbażi sempliċement ta' dikjarazzjoni, imma meta inti tħares fuq livell iżjed globali, tinduna il-ħafna minn daw in-nies imbagħad spiċċaw vjaġġaw lejn is-Sirja, dan kollu wara li sempliċement xi ħadd ikun qalilhom xiftit kliem, ħagġiġom ikunu terroristi jew inkella wara li raw xi videos eh, minn terroristi. Allura, din hija xi ħaġa illi jridu eh, nindirizzaw. Mhux biss eh, per mezzi tradizjonali imma mill-cryptocurrencies kellna briefing, kellna ġornament mal-servizzi ta' sigriti ċeki u huma wissowna illi għandna bżonn niffokaw fuq dan is-suġġett partikolari. Maħniex qed nitkellmu fuq każ iżolat fejn il-finanzjament ġi fil-cryptocurrencies ikun xi bitcoins jew xi munita oħra biex jiffinanzjaw l-attivitajiet ta' terroristi dan kien punt ieħor li xtaqt nagħmel u għalhekk jiena nilqa dan ir-rapport nixtieq nirringrazzja lis sinjura Rapporter tal-ħidma tagħha u nemmen illi probabbilment din kienet l-aħjar tweġiba għax xoqqa ta' ċittadini illi imorru mill-klim għall-azzjoni u tassom niġildu kontra il-ġellieda barranin. Sur statina importa jekk nisimaw l lena Gomez l-ewel. Tajib, mela għana, kjoġbok. Iva, mela jena għan nitkellem l-ewel fisem il-sinjura kinni ċili għaxħadaw mill grup tijaj u li ma tistax tkun għawek ma l-lum. Jgħet <clears throat> naqra din il-nota. Tixtieq tirringrazzja li Sinjura Helga Stevens tal-li preżentat dawn iż-żewġ rapporti u tiskuża ruha wkoll tal-li mhijiex għadha preżenti hawnhekk illum. L-attakki terroristiċi ta' dawn is-sent ta' dawn l-aħħar sentej u rew li hemm bżonn kooperazzjoni internazzjonali b'saħħitha u rew li l-ebda pajjiż ma jista' jġed terrorizmu waħdu. Kif nafu, eh, l-adozzjoni ta' direttiva kontra terrorizmu hija il-bażi tal-kooperazzjoni fuq livell internazzjonali u dan huwa kruċjali biex niġildu anka radikalizzazzjoni. Hemm bżonn li e, nifmu kollha kemm aħna x'inhu il-reati marbuta ma' terrorizmu u x'inhuwa t-teddit li ġej anka mill-ġelida barranin jekk inaxxina nifmu dan, e, nkunu nistaw e, insaħħu il-ġlida tagħna għaliex naddataw għajsi ta' teddit li hemm. U għalhekk l-adozzjoni tal-konvenzjoni huwa pass importanti biex ikun hemm iżjed kooperazzjoni transkonfinali. Mela dik kienet innota illi talbitni naqra s sinjura Kinnici. u issa xtaqt inżid kumment personali. Iva, jina naqbel 100% illi l-Europol għandu jieħu rwol ċentrali f'din il-kooperazzjoni imsaħħa, aħna dejjem tlabna illi tissaħħaħ il-kooperazzjoni. Importanti wkoll li l-kooperazzjoni tkun eh, anka ma' pajjiżi terzi. U ma ninsewx ukoll illi l-impatt ta' servizzi esterni tagħna e, eh, u kollu importanti Xtaqt najtu koll li irridu nqodu attenti biex ma naqawx fin-nassa tal-li eh, eh, inqisu kollox bħala eh, terrorizmu. F'ċertu każi hemm reġimi totalitari illi jużaw il-kelma terrorizmu bħala skuża għal kollox. Infakkarkom per eżempju li Sur Nelson Mandela Kien hemm żmien ukoll kienu jsejħulu terrorist, imma ma kienx terrorist, kien verament eh, jaqbeż għall-libertà. U għalhekk saqt ngħid li għandna noqogħdu attenti ħafna minn affarijiet bħalma ġara fir-Repubblika Ċeka. Repubblika Ċeka arrestat persuna fuq ordni tat-Turkija qed nirreferi għal Salih Muslim illi kien eh, huwa mexxej Sirjan li jidġilet kontra eh, forum korro ħafna ta' terrorizmu bħad Daesh u li ġie arrestat fir-Repubblika Ċeka. Huwa kellu rwol importanti ħafna fil-fatt fil-ġlida kontra Daesh, il-fatt li issa dan qed jitikettaw bħala terrorist naħseb li hija xi ħaġa skandaluża u eh, turi eh, l-approċ totalitarju u ta' dittatorjat li ġej minnaħa ta' Turkija. Turkija edha tikser ċertu regoli illi ma jmistix tikser għalli xija u kol kandidat għal sħubija fl-Unjoni Ewropea. U l-istess fil-ġorġa, il-Turkija, edha tiprova testradixxi is-sur ċabuk u hemm anke każijiet pajjiżi oħrajn, l-Etjopja hemm ċittadin Ingliż u Etjopjan illi qed jinsam arrestat il-ħabs u kollha xwa mixli li huwa terrorist. Imma importanti li namlu distinzjoni, irridu għadu attenti kif nużaw din il-kelma, ma nistax permettu li reġimi totalitari eh, jużaw eh, il-kelma terrorist kif ifettillhom. Issa s-sur Iva, grazzi ħafna sur President, qabel xejn xtaqt nirringrazzja minn qalbi lil Anna. Jena naħseb li għaru kaza illi eh, il-gvern ta' pajizi arresta l-sur muslim. Jena ma naħsibx li huwa terrorist huwa eh, persuna li tiġilet kontra terroristi, kontra eh, l-ISIS. U għalek naħseb dak li għamlut il-Pulizija ta' pajizi u l-Ministeru tal-Intern ta' pajizi huwa inaċċettabbli. Issa nirringrazzja li rapporter tal-abbozz tal-rapport tagħha. Jina konvinti li hemm bżonn kooperazzjoni wiesa' fil-ġlida tagħna kontra il-tedida kontinwa tal-terrorizmu. Hemm bżonn li nseħħu eh, nsaħħu l-isforzi tagħna kemm fl-Ewropa u anke lil minna. Il-responsabilità komuni tagħna hija li niggarantixxu sigurtà taċ-ċittadini tagħna. U għalhekk eh, iridu eh, insiru parti mill-konvenzjoni u mill-protokoll addizzjonali għaliex ħaj permettina intejbu l-kooperazzjoni mhux biss flekkim sejħa skambju, flekkim sejħa skambju ta' informazzjoni immanka fil-qasam tal-prevenzjoni u il-ħarsin tal-vitmi. Irridu noffru eh, tweġiba effettiva kontra il-ġellida barranin. Il-konvenzjoni u il-protokoll addizzjonali huwa mezz xira ta' kif nistgħu nagħmlu dan. Huwa mhux biss xira imma meħtieġ, huwa mezz wieħed minn ħafna. F'daw l-aħħar snin l-Unjoni Ewropea uriet eh, għamlet progress kbir lejn Unjoni ta' Sigurtà. Imma xorta waħda hemm bżonn li nkunu dejjem pass qabel ir-riski, nippruvaw niprevjenu r-riski, fuq nirreaġixxu għalihom. Grazzi ħafna s sur Stedina. ċaħti, iħor jiex intervjeni? Thomas, fil-qosorek joġbok. Iva, għana, tista tajni jek joġbok? Inti ħallat zewċ affarijiet. It-talba ħarġet mill-gvern tat Turkija u din il-persuna ġda arrestata fuq talba ta' Turkija. Imma f'pajjiżi ħadd ma qal illi eh, din il-persuna ħad tkun estradita lejn it-Turkija, jiena ma nistax nitkellem fisem il-Ministeru tal-Intern tal-Repubblika Ċeka u l-Gvern tal-Repubblika Ċeka, imma ma naħsibx illi Repubblika Ċeka ħat estradih lura lejn it-Turkija. Għaliex eh, ikun hemm ħafna pajjiżi oħrajn li ma jaqblux. Imma naqbel miegħek f'dak li attenti ma nistgħux eh, nużaw l-iskuża ta' terrorizmu biex nitfaw il-ħabs eh, xi ħadd li sempliċement qiegħed fl-oppożizzjoni. Iva tajjeb, grazzi ħafna, grazzi anka ta' dan l-iskambju eh, illi kelkom. Issa, qabel ma nerġa' nagħti l-kelma l Helga hemm ċertu kwistjonijiet dwar il-kompetenza li rridu niddiskutu ma' servizzi legali. Għalek għan nisimaw l servizzi legali l ewel un bat wara nisimaw l-konsil. Jek jogħġbok. Thank you, Chair, for the floor. Well, uh, the European Parliament. Grazzi, President. Mela, il servizzi legali tal-Parlament jafu x'inhi l pozizjoni tal kommissjoni u tal konsil fuq il-kwistjoni tal-kompetenza biex jiġu firmati dawn il ftejnijiet referi għal konvenzjoni u l-protokoll. Aħna ma ġejniex mintluba noħorġu eh, opinjoni parid legali u għalhekk kull ma nista' għamilu għantikom xie xi kummenti preliminari. Fl-Unjoni Ewropea ġew adottati numru ta' miżuri relatati mal-ġlida kontra t terrorizmu. Hemm lista sħiħa ta' miżuri fil-fatt dina edanka fil-proposta tal-Kummissjoni biex eh, jiġu firmati l-ftejmijiet. Ħasemmi miżura minnhom direttiva 2017 sbarra 521 li hija direttiva dwar il-ġlida kontra terrorizmu. Ħafna mid-dispożizzjonijiet f'dik id-direttiva ikopru l-istess klawżoli tal-Konvenzjoni tal-Protokoll skont artiklu 2 tat-TFU L-Unjoni għandha kompetenza esklusiva biex tiffirma ftejmijiet internazzjonali meta dawn il-ftejmijiet jistaw jaffetwaw ir-regoli komuni u inkella jibdlu l-ambitu tagħhom. U għalhekk fuq bażi preliminari li nista' ngħidu li il-konvenzjoni u l-protokoll minnaħal waħda u r-regoli tal-Unjoni Ewropea minnaħal l-oħra jixtiebħu ħafna u għalhekk Naħseb li hemm kompetenza esklusiva tal-Unjoni Ewropea biex din tkun tista' tiffirma l-konvenzjoni u l-protokoll addizzjonali. Dina fil-fatt hija l-pożizzjoni li hemm fil-proposta tal-Kommissjoni. Dak huwa fil-qosor dak li xtaqt ngħid. Issa jekk tixtiequ analiżi iżjed komplessiva u iżjed fil-font, aħna naturalment qegħdin għad dispożizzjoni tagħkom. Tajjeb, aħna rox taħseb ir-rapporter, imma qabel xejn ħanħedu kumment fil-qosor mill-Kummissjoni. Grazzi, President. Jina, fil-fatt il-Kommissjoni kienet tatni l-istruzzjonijiet biex minnaħal waħda nilqa il-proposta u nilqa l-appoġġ anka minnaħa ta' din il-Kamra. U minnaħa l-oħra nerġa' nisħa li eh, din hija kwistjoni legali importanti ħafna l-Kummissjoni fil-fatt il-Servizz Legali tal-Parlament sinjura tkellmet sew ħafna, esprimiet anka eh, argumenti validi ħafna illi eh, huma l-istess argumenti li tappoġġa l-Kummissjoni. Aħna inkomplu nisħu li eh, ser nżommu il-dritt ta' azzjoni tagħna imma li siet eh, ħagġa għawlenija u hekk hija l-iffirmar il-konklużjoni tal-ftehim. Aħna nilqaw l-isforzi li qed jagħmel parlament u nilqaw anke l-impenn li għandha ir-rapporter il sinjura Stevens. Tajjeb, kum il konsil Grazzi ħafna. Mela, il il-konsil segwa l-istess approċ bħal dak li tieħed li kien ittieħed fil- ehm, meta l-Unjoni Ewropea firmat il-Konvenzjoni għal prevenzjoni kontra il-terrorizmu. Ġi deċiż illi minn dak iż-żmien daw kien hemm bidla radikali fiċ-ċirkostanzi għal daqstant hemm ukoll bżonn ta' bidla fl-approċċ U għalhekk l-abbozz ta' deċiżjonijiet tal-Kunsill e, jizguraw li hemm konsistenza ma l-istess lingwaġġ li tuża l-Kummissjoni. Dak huwa li xtaqt ngħid. Monika, tixtieq intervjeni? Indunajt li tħal ħarira tajt imma tista' t-intervjeni xorta waħda. Sinjura Holmaja jogħġbok. Iva Presidenti, jiena xtaqt ngħid li il-kontenuti li hemm fil-protokoll u manka l-estensjoni tal-konvenzjoni nifer konvenzjoni fuq il-prevenzjoni ta' terrorizmu Dan huwa kontenut li fil-verità huwa l-istess bħalma hemm fid-direttiva tagħna li diġà ġiet adottata. Iġifieri li ċertu azzjonijiet bħal eh, wieħed ħeġġeġ terrorizmu, taħriġ terroristiku, huma azzjonijiet li jusa bħala reati kriminali. Hemm ukoll punti relatati mal-propaganda terroristika, eċċetra. Dawn huma suġġetti li diġà ddiskutejna fil-fond Issa, dak li qed jagħmel il-Kunsill. Bażikament jixbaħ ħafna dak li jagħmel naħna fid-direttiva eh, tagħna. Naħseb li kollox huwa kopert fil-verità. Tajjeb, grazzi ħafna. Tajjeb, mela. Monika, kellek il-mikrofon mixawl. Issa, ħanerġa' nadik kelma li Sinjora Stevens biex tikkonkludi. Iva, grazzi ħafna President, grazzi li l-ek anka l-kollegi, nir ingrazzi mod partikolari li shadows skolla u l-kollegi li huma voluti f'dan is-suġġett. Qed nirreferi wkoll għal servizzi legali u kull min ikkontribwixxa f'din id-diskussjoni. Din hija diskussjoni illi nixtieq inkompli ma' shadow rapporter qabel ma nivvutaw jekk permetti li. Tajjeb, grazzi ħafna Helga, grazzi tal-parteċipazzjoni ta'kom fil-diskussjoni. Ehm, l-iskadenza biex tresqu l-emendi, emendi proċedurali kifet, hija is seba ta' Marzu. Oh. Sa mela kollegi ħamorru għal punt minn seba sa' 14 li għandhom xaqsu ma' sostanzi ġodda psikoattivi. Imma għaluli illi il-rapporter nissa tasal qabel is-sitta. U l-majta għal għad biex tiġi ktar kmini, ma tistax tiġi qabel is-sitta u l għal punti seba sa' 14 għanna bżon ikonna naqra ta' pawza jiddispjaċini diġa tard edin it-tnejn fil-ħaxija, veru, dawn huma l-punti 7 sa 14. Jiddispjaċini nafta mhux ideali għalina veru għal membri illi u l-istaff tagħhom iġifieri li qegħdin hawnhekk u naf li qed taħdmu ħafna ma jiddispjaċini ħafna. Imma forsi pawza ta' sitta u dawk li għandhom passjoni għal dawn it-tip ta' sostanzi psikoattivi stennew sas-sitta. Mela, point ta' boda mis-Sinjura Mezzola. Ikun possibbli nippreżentaw il-perspettiva tal-PPE qabel ma tasal tixtieq tagħmel pre-debate, ġifieri dibattitu qabel id-dibattitu, e dan huwa naqra ta' preċedent. Forsi hekk noħolqu preċedent u jista' jkun ta' tħassib ta' għal-Parlament u ċvera illi konna debattitu qabel id-debattitu imma ipprovajt xista' ngħid. Għanna punt 15 ukoll kollegi punt fuq ċepol lele dak kien għal-għada mela x'se nagħmlu. Fis-sitta mela għal dawk li ma jistgħux jistennew ovvjament ħaq mantikom xtort imma jiena se nkun. imma għanna bżon quorum u l-quorum għanna quorum? qed saqs il-President se niċċekkjaw. Mela tħallux kollha kemm intkom is-sala f'daqqax ma jkollniex kworum, mela 10 minuti oħra nkomplu. Grazzi. Maita, you're here. Hey, eh, Maita, waslet. Hey, eh, rapporter waslet. Imma daw kallura li kienu pazenzjużi bizet li baqa hawnhekk na issa ġejtu premjati għal pacenzja ta'kom u waslet il-rapporter. Qabbel il-waqt. Okay. waiting for the council presidency to. Okay, but, but the rapporteur is here. Yeah. So, um, colleagues, as the rapporteur... Mela, rapporteur waslet, his kollegi, setuħu posta. Sen eh, nintroduċi l-punti, għanna punti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 u 14. Kolla fuq is-sustanzi psikoattivi u nixtieq ngħid illi il konsilla adotta abbozz deċiżjoni ta' implementazzjoni fuq seba' sostanzi għal miżuri ta' kontroll kif membru l-Parlament huwa mitlub li jagħti l-opinjoni tiegħu skont il-proċedura ta' konsolidazzjoni. Ir-rapporter tagħna għas seba' fajs hija Mejta Paga Zurtundwa u eh, fl-istess waqt hemm proċedura għaddejja fil-sistema ta' ġusma u da biex tinkludi xi minn dawn is-sustanzi fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Konvenzjoni Internazzjonali Ewlenin fuq il-kontroll ta' drogi u għalhekk aħna stidinna eh, rappresentanti tal presidenza tal-Kunsil tal-Kummissjoni mhumiex hawn le xi ħadd qiegħataw iva tajjeb tal-Kummissjoni għanna r-rapporter dinna ħaġa l-iktar importanti issa U għalek, din kienet l-introduzzjoni tijaj, għamilta kważi b-slow motioning, bil-mod il-mod biex inti tkun tista tlesti ruħek, majta, nkun nis, grazzi ħafna presidentina lesta issa. Grazzi ħafna, majta, grazzi ta' paċenza kom kollegi, Iva, grazzi ħafna kollegi, nishtiq fil-qosor ħafna, e, najtilkom kif il-Komissjoni e, fl-Ekosok fu dawn il-sustanzi annunċat illi mill-2018 fi Vienna se jkun hemm eh, laqa ta' sessjoni 61 bil għan l-inklużjoni ta' dawn is-sostanzi eh, ġodda fil-Konvenzjoni Unika ta' 61 fuq dawn sostanzi psikotropiċi. U għalhekk dan huwa suġġett tekniku ħafna inizjattiva tiġi wara rakkomandazzjoni minnaħa tal-Organizzazzjoni ehm, Dinija tas-Saħħa tal-Ġnus Maqoda tal-11 Deċembru tal-2017, ċifir reċentement ħafna, kif kontet najt l-inklużjoni ta' dawn iż-żewġ eh, sostanzi psikoattivi fil-lista tal-konvenzjoni. Walda stant, fi marzu, l-istati membri jkun jistaw jivvotaw f'din is-sessjoni. Mela, nekonsidraw illi hemm bżonn li jkollna pożizzjoni waħda maquda bħala rappresentanti tal-Unjoni Ewropea eh, f'din eh, din il-Kommissjoni. Ġifri l-Unjoni Ewropea eh, ma jkollix ikle din is-seta. U għalhekk bħala inizjattiva minaħa tal-Parlament Ewropew kif ukoll tal-Kunsill hemm il-proposta illi ikun hemm seba' sostanzi ġodda psikoattivi bħala eh, miżuri ta' kontroll fuq livell Ewropew. U il-Kunsill ippreżenta proposta ta' għatta ehm, deċiżjoni ta' implementazzjoni li għandha x'taqsam ma' dawn is-seba' sostanzi l-ġodda psikoattivi u bħala komitat li baħna nishtiqu eh, li dawn il-kunem seba eh, abbozzi ta' opinjonijiet, ċfir opinjoni għal kull minn dawn il-seba sostanzi dan huwa element pozittiv, ġifieri ngħidu bħala rapporter. U kif għamilna b'sostanzi psikoattivi oħra fil-passat, l-iktar ħaġa xirqa u effettiva u adattata biex ikun hemm approvazzjoni kemm jista' jkun malajr tkun li ma jkunx hemm emendi jien għal daqstant nitlob l-appoġġ eh, ta' shadow rapporters biex inkunu nistgħu naġlu kemm jista' jkun u morru għal vot fil-Komitat Libe u sessjoni plenarja kemm jista' jkun malaj eh, dotta il-pakket. Palla informazzjoni xtaqnajt li fil-2015 identifikajna eh, eh sostanza eh, ġdida u aħna nixtiequ nistabilixxu u indaħlu dawn il-seba' sostanzi Eh, psikoattivi jkun tajb ħafna għas-saħħa pubblika. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Majte, Iva, rapport tajab ħafna għal dawk il-kollegi li forsi mhux qed isegwu dawn il-fajl u qed saqsi li kunem la emendi jew forsi ftit emendi. Ma jdirx li hemm xi shadow rapporta, hawnhekk jem xi kollegi li forsi jixtiequ jitkellmu Roberta Iva. Forsi intalek stennejtux vera mela inti qed eh, fisem il-PPE Shadow. Iva, jiena eh, jiena qed nitkellem eh, fisem il- il-rapporter tal partiti li għat il-Lebanon fuq missjoni fuq żjara u lek nixtieq nirringrazzja rapporter għal rapporti tagħha għal introduzzjoni tagħha issa fuq dawn is-seba' deċiżjonijiet implementazzjoni u jinnota illi it-qassim ta' dawn is-seba' sostanzi psikoattivi eh, fl-Unjoni Ewropea xi wħud minnhom li lill erobina diġà kien il-mwiet 106 mill-2000 għalek il-valutazzjoni tal-impatt li ġi minn eh, MCC DDA u ma ċari fuq it-tossiċità eh, li teddet il-ħajja u xi rapporti jgħidu illi gruppi ta' kriminalità organizzata u kollu ma' involuti fi traffikar ta' dawn il-drogi u għalhekk il-rapport xadu rapporter u il-PPE u koll ikun nixtieq li jkun hemm deċiżjonijiet ta' implementazzjoni jkun hemm kooperazzjoni fost l-Istati membri fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem fisem xi grupp u għalhekk jekk jogħġbok naf li l-Presidenza u l-Komissjoni ġew għal dawn il-punt u għalhekk forsi nista' nsaqsi lill-Presidenza le Helga forsi xtaqt tkellem ukoll int? Idispeċini, Sinjura Stevens, jekk jogħġbok, għandilek il-kelma. Iva, grazzi ħafna, President. Nixtieq nirringazza l-rapporter għax din hija biċċa xogħol tajba ħafna li tkopri ħafna sostanzi differenti jiena nappoġġa il-ħidma tar-rapporter dan huwa fajl tekniku għall-aħħar u għalhekk jiena naqbel 100% illi aħjar nitrattaw mingħajr emendi u nittama lil kollegi jappoġġaw it-talba tagħha biex inkunu nistgħu naġlu kemm jista' jkun. Grazzi ħafna issa mill-Presidenza jekk jogħġbok tejn ta' malar malar. War nofsinar tajp il-kulħad, grazzi ħafna, Sur President, nixtieq ninformakom fil-qosor fuq il-ħidma fil-Kunsil tal-Unjoni Ewropea brabta ma' tlestija għal parteċipazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-Istati membri fil-61 sessjoni tal-Komissjoni ta' Drogi Narkotiċi fi Vienna il-grupp ta' ħidma responsabli huwa dak li huwa l-grupp ta' ħidma ta' drogi orizzontali u ħadem fil-qatt tiegħu f'jannar frar u attwalment qed ilesti t-tielet eh, laqgħa tiegħu fil-bidu ta' Marzu. Issa fuq il-parteċipazzjoni f'jannar il-Kummissjoni Ewropea resqet proposta għal deċiżjoni ta' Kunsill fuq il-pożizzjoni li tkun adottata fisem l-Unjoni Ewropea fil-61 sessjoni tal-CND fuq l-iskedar ta' sostanzi taħt il-Konvenzjoni Unika ta' Drogi Narkotiċi ta' l-1961 kif ġie emenda mbagħad protokoll ta' 67 u il-Konvenzjoni ta' sostanzi psikotropiċi tal-1971. Il-proposta hija bazata fuq ir-rakkomandazzjoni tal-WHO u eh, tal-Segretar Ġenerali tal ċunus Maquda illi zid tax is-sostanza eh, għal konvenzjoni tal ċunus Maquda il-Kunsill appoġġa l-ħtieġa illi jistabilixxi l-pożizzjoni fisem l-Unjoni Ewropea fis-CMD. Dan huwa importanti għax id-deċiżjonijiet fuq iż-żieda ta' tnax is-sostanza il-ġdida għall-iskeda tal-konvenzjonijiet tal-ġnus maquda għandu impatt dirett fuq il-leġislazzjoni komunitarja fuq id-drogi fl-istess waqt tippermetti stati membri ġodda illi E, waslu e, l-ħenom fi Vienna. Fi frar, il-grupp ta' ħidma orizzontali fuq id-drogi wasal għal ftijin fuq il-proposta li se tiġi adottata formalment mill-Kunsill Formali tal-Ministri tal-Ġustizzja u Affarijiet Interni fil-bidu ta' Marzu, jaw ta' Marzu. Issa, u kol brabta mal-61 e, sessjoni tal-CND, il-grupp ta' ħidma wasal u fuq um, wasal għal ftehim fuq il-abbozz ta' Rizoluzzjoni minn Finlandja bħala Rizoluzzjoni għal din is-sessjoni ta' CND u lan ta' riżoluzzjoni huwa illi jappoġġa ir-rwol tal-laboratorju tal-analisi tad-drogi fl-implementazzjoni u l-iskedar ta' deċiżjonijiet ta' CND. Dawn id-deċiżjonijiet dejjem jiżdiedu eh, ta' din l-Aġenzija eh, tejn il-ħidma tal-laboratorji u għallek il-risoluzzjoni titlob li l-Istat membri biex jisaxħu il-laboratorji tal-analizi tad-drogi u jagħmlu kull sforz lejn l-iskambju effettiv ta' informazzjoni forensiku tal-laboratorji fuq eh, sostanzi ġo skedati riċentement anki ir-riċerka u l-analiżi tal-orjentazzjonijiet fil-marġni ta' CND l-Presidenza mal-Kummissjoni Ewropea se torganizza eh, ġraja in situ fuq id-drogi u s-sessjoni ta' CND u koll l-opportunità ta' deb għal għad bilaterali bejn Unjoni Ewropea u eh, stati membri oħra tal-ġnus ma'uda id-dialogu għaddej eh, mal-Brazil fuq id-drogi u koll se E, se kif ukoll taħt id-diet jista' jkollna ma' Russja u ma' stati membri oħra tal-ġnus ma' Uta. Grazzi ħafna tensjoni tagħkom. from the... Si ħafna issa rappresentant tal-Kummissjoni fil-qosor jekk joġbok. Iva, grazzi ħafna, President. Naħseb li dan huwa fall tekniku ħafna forsi ħa ma nidħolx f'dettall, imma għandi żewġ punti malajr ta' malajr malajr. L-ewwel punt bħalma smajna dawn huma sostanzi li huma b'saħħithom ħafna perikolużi ħafna u li huwa importanti ħafna li naġixxu kemm jista' jkun malajr u jkunu taħt il-kontroll tagħna. U lek nixtieq nirringazzakom ħafna, nixtieq nirringrazzja r-rapporter u l-kumitat tal-li trattajtu dan il-fall u aġixxejtu ta' malajr. Niġi għattini punt issa forsi kelma ta' spjega fuq għaliex qegħdin nipproponu illi ikonna il-kontroll ta' seba sostanzi fuq livell komunitarju meta għanna u koll il-kontroll internazzjonali fl-istess waqt kif għatafu il-proposta l-Komissjoni għal bażi tal-valutazzjoni tal-impatt mis-CMDDA u għalhekk eh, situazzjoni hija ċara li darba jkun valutazzjoni tar-riskju l-Komissjoni ikolla bil-fors stressa proposta jew almenu tispjega għaliex mhux qed tipproponi xi ħaġa imma billi rajna l-valutazzjoni tal-impatt kien ċara l-Komissjoni għandna bżonn ta' fors noħorġu proposta. U minna naħa l-oħra, l-iskedar fuq livell internazzjonali ma kienx avanzat xejn. Settembru ma ta' kien valutazzjoni tal-impatt ma kienx hemm ċarezza fuq li ma sostanzi se jiġu kontrollati jew proposti għal kontroll fuq livell internazzjonali. Anki llum ma nafux eżatt eżatt huma l sostanzi illi se jkunu votati fis sessjoni ta' cnd f'Marzu, għallek aħna nikkonsidraw li huwa importanti li nipproċedu u nkomplu l-ħidma tagħna fuq l-iskadar ta' dawn is-seba' sostanzi mod parallel ma' dak li qed jiġri fuq livell internazzjonali. Grazzi. Thank you very much. Grazzi. Ħafna Iva forsi naġġel il-kelma l-rapporter jekk joġbok. Iva, grazzi ħafna lil kulħadd mela. Nasib iva nafu il-koll mela l-importanza ta' dan il-fajl illi biex naġlu kemm jista' jkun biex inkunu nistaw ta' sow eh, nittamaw illi naġlu kemm jista' jkun naħdmu b'mod li mill-iktar effettiv u prattiku. Grazzi lil kulħadd. Grazzi lir rapporter u l-kollegi kollha illi ħadu l-kelma mela wasalna fit-tmim tal-laqa tal-lum u neġgħu nibdew għada għandna laqa fi disa u nibdew bil-punt fuq iċ-ċepol. Is-segretarjat għadu kemm għalli li hemm strajk għada kunu konxi tal-fatt li hemm strajk ma nafx eżatt eh, l-implikazzjonijiet imma mintkom u mish, mintkom mintkomx, ovvjament, se tamlu strajk, imma il-belt ta' Brussel Iva. Imma aħjar tibdow kmini. Imma Iva, hemm strajk ġenerali apparentement għada. Ġifiri kunnu konxu ta' dan il-fatt. Bixek, inkunnu nistaw nibdaw għada u għalissa naġġornaw grazzi ħafna kollegi tal-paċenza ta'kom u grazzi tal lib bqajtu Nirakom għada.